u għapjaċir kbir tiegħi li nilqakawnek f'dan il-Parlament Ewropew. Inti ħadd l-inkarigu tiegħek ban ċar li s issaħħaħ il-vokazzjoni u l-ġejjieni Ewropew tal-Repubblika Ċeka u li tpoġġi r-Repubblika Ċeka fil-qalba tal-ħajja politika Ewropea Naħseb dinja xi ħaġa li rridu nirrikonoxxuha, issa nistennew bil-ħerqa li nisimgħu dak li għandek xtajdilna int, Sur President. Mr. President, Sur President, eżis kollegi, Signori, kull bniedem politiku li jitkellem hawnhekk fil-Parlament Ewropew jgħid bil-der jew le il-ħolma Ewropea tiegħu jiena se nsegwi din it-tradizzjoni tajba. Imma l-ewwel irrid najdilkom dik li mijiex il-ħolma Ewropea tiegħi. Għaliex jiena kont ispirat minn filosofu magħruf sew Pollak, Reshek Kolakowski, illi ta' lecture bit-titlu X'inhu s-soċjaliżmu? Jidirli illi kien l-1957 u beda ek ħbib, li li talbuni najdilkom xinu il soċjalizmu Tajjeb wisq. Imma l-ewwel se nibda billi najdilkom dak li il soċjalizmu mhuwiex. Is-soċjalizmu ħbieb mux il-qtil ta' min jopponik politikament, is soċjalizmu mux laqqas il-kampijiet ta' konċentrament, Is-soċjaliżmu mhuwiex il-priġunieri politiċi, is-soċjaliżmu mhuwiex iċ-ċensura. U hekk kompla għal iktar minn nofsija. Jiena se nitkellem inqas minn nofsija u f'ħames minuti se ngħidilkom dik li mhijiex il-ħolma Ewropea tiegħi. Imma irrit Najdilkom ukoll illi fit-tmim il-lekċer tiegħu is-Sur Kolakowski għallilom. Ħbib, issa jien se ngħidilkom x'inhu il soċjaliżmu Is-soċjaliżmu ħbib tiegħi hija ħaġa tajba. U waqfem. Għalhekk jiena f'ħames minuti se ngħidilkom dik li l-ħolma Ewropea tiegħi mijiex. Il-ħolma Ewropea tiegħi ma tinkludix il-moviment tal-ġen ċaqli ta' kull xar minn tal-Parlament Ewropew minn Brussell għal Strasburgu u lura. Il-ħolma Ewropea tiegħi ma tinkludix laqqas direttivi li ma jagħmlux sens pal per eżempju direttiva dwar il-bozzot eh, li jifrankaw l-enerġija u huma suppost sikuri. Għandi waħda jena fid-dar tiegħi propja dal ta' ċimiterju. Allora qed nitkellem mill-esperjenza naf x'inhu ma daw il bozzots Il-ħolma Ewropea tiegħi ma tinkludix lekk imsejħa arkitettura Ewropea li hemm fi Brussell li jixbħu iktar kaxex tal-injam. U iktar u iktar il-ħolm Ewropea tiegħi ma tinkludi, ma tinkludix dak il-laħam il, il, il, il illi tikol fil-kantin tal-Kummissjoni Ewropea propja biċċa gomma. U anki toma, dik it-toma wkoll għandha. Mela dik dak li mhijiex il-ħolma Ewropea tiegħi, issa se ngħidilkom x'inhi il-ħolma Ewropea tiegħi. U se nibda billi nikwota filosofu ieħor, Valstrav Biohlewski, filosofu tar-Repubblika Ċeka. Dan qal ċittadinanza Ewropea hija għażla kulturali. U jiena naqbel miegħu. Għaliex aħna il-kol twelidna ximkien u manna ebda mertu hawnhekk. Imma l-għażla kulturali favur ċittadinanza Ewropea hija għażla illi namluha aħna liberament u hija utli u valida mod partikolari f'sitwazzjonijiet komplikati bħalmija din. U wejjew naraw xi tfisser. Il-kultura hija ferm aktar minn kalkoli ekonomiċi fejn wieħed iqabbel xi jkun ala u xi jkun tilef, it-telf ma dak li jkun eh, kiseb hija regoli, setta regoli komuni li kulħadd issegwihom. U dak li għanna bżonn fi proċess ta' integrazzjoni ja, li nibdew minn regoli komuni jew regoli indaqsa l kulħadd jekk tridu hekk imma mhux minn livell indaqs. X'inhi d-differenza? Ir-regola komuni hija pereżempju ir-relazzjoni bejn it-tħul minimu u it-tħul jew is-salarju medju. Imma is-salarju jiddependi fuq il-produttività tal-ħaddiem wa livell mhux regola u ma jistax ikun irregolat minn prinċipji komuni. U dak illi għanna bżonn u ma propju dawn ir-regoli komuni f'ħafna oqsma ta' politika Ewropea. Ejjew nibdew bil-politika barranija. Għatem din il-mistoqsija ironika imma valida ta' Henry Kissinger. X'inhu n-numru tat telefon tal-Ewropa? U xorta memx politika barranija komuni għall-Unjoni Ewropea? Umbat, fuq l-ekkim sejħa soft policy jiena jkolli ngħid kritikament illi kultant din tfakkarni uh, f'repetizzjoni ta' affarijiet li konna nismu għan fit-tletinijiet aħna għanna 28 armata li mumiex kompatibli bisħieħ armata waħda Ewropea li jien noħlom bija jien tiswin flus u tkun iktar effettiva għanna bżon ta' politika fiskali komuni, armonizzazzjoni fit-taxxa u jiena kontent li najdilkom illum li il repubblika Ċeka adottat il-patt fiskali u jiena nappoġġa bisħiħ l-euro għalek jiena nishtiq li aħna nissieħbu fih il-lejla qabelada. Għalix dawk illi jikritikaw l-euro jibżaw minn dak illi ma jafux. Jiena naħseb illi l-euro serva ta' fattur li stabilizza l-iżvilupp ekonomiku imma aktar minn hekk għandna bżonn ta' regoli komuni fil-politika soċjali. U nibdew mill-Karta Soċjali Ewropea għandna bżonn ta' regoli komuni f'dik li hija politika ambjentali u għandna bżonn fl-aħħar mhux l-inqas li konna l-kuraġġ għal proġetti kbar bħal networks transeuropej fostom il-ferrovija, il-kurituri tal-ilma interni, il-toro, anki jekk dawn il-proġetti huma akbar minn mill-proġetti jew mill-perspettiva tal-politiċi fuq li sarraf bis erba' snin fuq erba' snin Issa, jiena għandi protesta waħda x'namel, sur kon bendit. Ma nafx jekk għadu xaw. Le, mhux hawn. Le, sfortunatament mhux qiegħed hawn. Għamel stqarrija Ewropej żgħażagħ inaqdu. Jiena nipprotesta għaliex jiena Ewropew anzjan U jiena nifem din l-istqarrija, din id-dikjarazzjoni bħala dikjarazzjoni li tagħmel diskriminazzjoni kontra uh, il kontra minu iktar anzjan li mur kontra l-prinċipju tal-Unjoni Ewropea. U inaqdu xi tfisser dil-kelma. Jekk tfisser integraw, integraw f'regoli komuni naqbel 100%. Jekk il-kelma tfisser għamluhom kollha l-istess, le ma naqbilx għaliex ħaġa uniformi hija griża mhix interessanti. U jina marriċ li kunem ġobon wieħed Ewropew, li kunem tip ta' birra waħda Ewropea. Jekk fil-kas nirrakkomandalkom il-birra fil-li għanna fil-Repubblika ċeka li hija l-aqwa birra li hemm fid-dinja. Dak illi għanna bżonn hija integrazzjoni, federazzjoni Ewropea, mhux stat unitarju Ewropew. U fl-aħħar, eżis kollegi. ħalluni nirrepeti dak il qal Kolakowski. Fil-qieħ ta' qalbi nemmen li l-Unjoni Ewropea hija ħaġa tajba. Grazzi ħafna tal-attenzjoni. By the way, I spoke uh, English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 jgħid il-President, iżda minn hawn ikonna viżjoni tajba tal-Kamra, eh, tajt messaġġ varjegat ħafna u jidher li ikkuntenta bosta setturi tal-Kamra tal-Parlament Ewropew. Ġifieri grazzi ta' dak id-diskors. Fil- xol ambizjuż tiegħek nixtiequ lek ir-risq, għandna bżonn pajjiżek, wieħed mill-iktar pajjiżi importanti fl-Europa huwa ta' importanza kritika huwa pajjiż pro europow issa jekk il-birra ċeka ix laqwa waħda ikonna debattitu dettaljat fil-Parlament Europow un mbagħad naraw. Grazzi ħafna President.